u għawnur li nati merħba li president tal-Portugal f'din il-Kamra. Annibal Silva, eh, president merħba bik f'dan il-Parlament Ewropew. Signuri, għanna situazzjoni straordinarja fejn zewċ tnejn il-personalitajiet li kellhom kontribut qawwi biex eh, il-Portugal tidħol fl-Unjoni Ewropea Unbat fl-ewwel għaxar snin ta' sħubija kellhom rwol kbir fl-integrazzjoni tal-Portugal fl-Unjoni issa jinsabu fostna funzjoni differenti minn Annibal Silva dak iż-żmien kien Primissu tal-Portugal u Jose Barroso fil-fatt kien Segretarju tal-Istat u mbagħad Ministru tal-Affarijiet Barranin Portugiż. Mbagħad kien Prim Ministru tal-Portugal. Iċfirtnej minn nies f'dik il-fażi ta' integrazzjoni Ewropea kienu responsabbli f'dak il-waqt ta' żmien għal pajjiż u naħseb kien ta' pieċir kbira li jom fil-diversi ruoli tagħhom li din jiltaqgħu issa f'kuntesti pjuttost differenti. President Silva e, għal darbohra merħba u President tal-Kummissjoni merħba bik ukoll. U issa nagħti l-kelma li sur President tal-Portugal. Sur President. Signor Presidente. Sur President tal-Parlament Ewropew, President tal-Komissjoni Ewropea, Sinjuri u membri tal-Parlament Ewropew, nixtieq nirringrazzjakom il-koll għal din l-istedina li rċevejt biex nindirizza lill-Assemblea tagħkom. Għandi rispett kbir għall Parlament Ewropew u rwol tiegħu fil-qalba tal-Unjoni Ewropea. Kif qed qudiem din l-istituzzjoni f'Settembru tal-2007 jiena familjari ħafna mal-ħidma u l-kontribuzzjoni li jagħti l-Parlament Ewropew li jaħdem għall-integrazzjoni Ewropea. Jimma ninsiex l-appoġġ ġust u qawwi li rċevejt jien meta kont Prim Ministru tal-Portugal minn dan il-Parlament lajna li sibt fix-xhur li waslu għal presidenza Portugiża fil-Kunsil fl-1992. Kont b'suċċess u b'sodisfazzjon kif evollu ruħu l-Parlament fi żmien tat-trattat ta' Maastricht u trattat ta' Lisbona. Issa nieħdu di għażla għal fl-Ewropa għamlet jew tat eh, leġittimità demokratika lill-Parlament fl-Unjoni Ewropea u jżid mal-kultura Ewropea. Nixtieq naqsam magħkom ċerti eh, ħsibijiet ma kon fuq sitwazzjoni preżenti li qegħdin niffaċċjaw, sitwazzjoni ta' kriżi f'dan il-proġett Ewropew. L-aħħar ta' snin l-Unjoni Ewropea ħarġet bħala model politiku oriġinali għalina u għal partit l-oħra tad dinja. Aħna neħejna l-konfini, l-frontieri, għam ħloqna libertà fil-moviment ta' nies anka ta' arfien u ta' kultura. Aħna ħloqna is suq uniku. Aħna l-ikbar blok eh, eh, politiku fid-dinja u għanna il-munita tagħna, il-munita komuni, imma sfortunatament aħna ma nistawx nieħdu l-ispirazzjoni u dak li u suċessi tal-patri fundaturi bħala ħaġa li tibqa' għaddej għal dejjem. Aħna dejjem bħalissa minn riċessjoni, il-nuqqas tampiegi hija realtà drammatika dawn huma ż-żewġ sfidi eh, prinċipali li għandna qudiemna bħalissa u għal-jom aħna għadna maħriġniex bitweġbiet effettivi għal-jom. Allura, nix nistaġbu taħt iċ-ċirkustanzi preżenti illi hemm ċertu vejkum bejn dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fl-Ewropa u ċ-ċittadini Ewropew. Eżatt 28 eh, sena ilu fit-12 ta' Ġunju 1985 il-Portugal iffirmat għal sħabija eh, sħabija eh, tal-Unjoni Ewropea fil-Monasteru ta' Geronimo fuq l-adeżjoni mal-Komunità Ewropea din temmet ukoll il-proċess demokratiku fil-Portugal u kien ta' kontribut deċiżiv għall-iżvilupp ta' pajjiżi. Minn dak iż-żmien, il-Portugal kien attivament involut fil-konsolidazzjoni tal-proġett Ewropew il-Portugal ġab lej l-Europa il-legat il-wirt tradizzjonali u storiku tiegħu, id-dialogu, il-kultura unika Eh, anka il-lid ta' biberija ta' diaspora mal-Afrika u mal-Amerika Latina u fl-istess ħin ġab l-Unjoni Ewropea u koll il-komunità internazzjonali ta' daw kollha li jitkellmu bl-ilsien Portugiż. Min-naħa tagħna daw flimkien mal-valuri tagħna issa kollha qegħdin jaħdmu. Bħalissa l-Portugal għaddej minn problemi finanzjari u ekonomiċi minħabba l-krizi u konsekwenzi soċjali li jġibu miegħu magħhom daw. Reċentement f'daw l-aħħar ftit snin aħna għaddejna minn żminijiet verament diffiċli, estremament diffiċli, qed jgħid il-President, u f'dak li għandu xaqsamma l ekonomija Portugiża sa minn nofs is-sena 2011 il-Portugal il portugal kienet għaddejja minn sforzi serji ħafna l-implementazzjoni tal-programmi ta' aġġustamenti e, e, ekonomiċi u finanzjarji kif issuġġeriti l-inna minn istituzzjonijiet finanzjarji il-budget tagħna huwa ferm inqas favorevoli minn dak li konna nistennew kieku snin ilu. Aħna eh, ġejna sottomissja għal dan ix-xokk ekonomiku f'pajjiżi, aħna ilna reċessjoni għal 10 kwoti konsekutivi u l-qatt daħal issa l 77.7 17.7% jirrepeti l-interpretu u ħafna nies għaddej minn min perjodi ta' faqar. Hemm diversi sagrifiċċji li qed jiġu mitluba minn daw in-nies u n-nies u rew sens qawwi ta' responsabilità, ta' solidarjetà u għajnuna reċiproka u waqt li provaw e, jiffaċċjaw dawn il-problemi li għaddejjin minnu f'dawn l-aħħar snin. Sur President, Sinjuri, din il-kriżi edaturi turi salima punt li stati membri tal-Unjoni Ewropea huma interdipendenti u kemm il-pajjiżi ta' zona euro huma u kol interdipendenti fuq xurxin. Hawnhekk għandna wkoll nkunu grati lejn il-livell ta' integrazzjoni aħna rċevejna. Però mhuwiex possibbli l il-ġurnata biex nisseparaw eh, il-sitwazzjoni ta' stat membru wieħed minn l-sitwazzjoni ta' stati membri oħrajn fil-kuntest tal-Ewropa kollha kemmi. Madan kollu fl-Unjoni Ewropea aħna għandna stati membri u swi li nistgħu ngħidu iva huma marbutin b'xi mod jew ieħor ma' xulxin. U matul dawn l-aħħar sentejn, l-Unjoni Ewropea għamlet sforzi konsiderevoli sabiex tappoġġa dawk l-istati membri b'mod partikolari, dawk li għaddej minn diffikultà ekonomika biex tappoġġhom biex jerġgħu jiksbu bilanċ fil-budgets tagħhom u jikkoordinaw ukoll il-politika ekonomika tagħhom. Il-Bank Ċentrali Ewropew wiet li jieħu ħsieb ukoll mingħajr mitu biex jerfa' ukoll anki biex jagħti għajnuna f'dak li d sovran u għat jiprofa jagħmel sforza biex jitem il- eh, diskussjoni spekulattivi fuq il-żona euro li jett jimminaw u kol u jiperkolaw il-żona euro. dana kollu din il-krizi esponit djufijiet qawwija feħdan l-Unjoni Ewropea. Aħna konna verament kawti u daqxejn għadna l-għadna daqxejn l-ura biex nihdu azzjoni għawnek. Pero din hija fija u għaja falliment anki biex nipromovu tkabbir taħt dawn iċ-ċirkostanzi u anki biex noħolqu xogħol. Fil-2012 iż-żona euro fil-fatt ċkienet 0.6% u tbassir ser ikompli bl-istess mod ħajuri xejra negattiva f'din is-sena wkoll fl-2013. Lil qatt għadu hemmhekk u matul dawn l-aħħar ħames snin għadu hemm ukoll 26 miljun ruħ qegħdin bla xogħol u 5 miljun minn dawn il-persuni huma żgħażagħ. Iż-żona ewra issa għaddejja mis-sitt kwart konsekuttiv ta' e, tnaqis ta' GDP u għanmu kol tnaqis l-investiment. Hemm diverġenza kbira Eh, fit xejrit li jistgħu jiġu osservata fl-Unjoni Ewropea anke meta nosservaw ix-xejrit li għedin li hemm fl-Istati Uniti u fil-Ġappun għal ħafna żmien aħna konna nixtu l-attenzjoni u nikkonċentraw fuq miżuri ta' austerità sabiex aħna nkunu nistgħu nikkoreġu l-iżbilanċi fil-kontijiet pubbliċi. U natu importanza sekondarja l kwistjoni ta' tkabbiru anki l-impjek. F'numru ta' stati membri il-kumpanniji qed jiġu faċċjati minn sitwazzjonijiet finanzjarji kbar, diffiċli u dan wasal tnaqqis fil-fiduċja u anki fl-investiment. Il-Portugal għalhekk kellu jieħu passi neċessarji sabiex jikkoreġi l-isbilanċi fil-budgets u anki minn inaqqas il-nefqa pubblika u li fl-aħħar mill-aħħar wassal għal konsekwenzi soċjali eh, żdida fil-qat. U dawk il-pajjiż li kienu qed jimplementaw programmi biex jikkoreġu li zvilanċi tal-budget implementaw politiċi li fl-aħħar mill-aħħar waslu għal kriżi finanzjarja fl-Unjoni Ewropea. U din is-sitwazzjoni tista' tiġi paragonata mal-politika espansjonista li insibu mittieħed li tittieħed minn stati minn pajjiżi oħra madwar id-dinja. Kienu ħarġu twissijiet mill-Kummissjoni Ewropew mill-Parlament twissijiet li kienem ħtieġa biex naħdmu għal tkabbir ekonomiku anke biex jinħoloq ix-xogħol. Ma dana kollu, minkejja dan kollu, priorità ingħatat sabiex wieħed jikkoreġi l-iżbilanċi budġetarja. F'Disembru tal-2011 il-President tal-Kummissjoni tkellem qudiem dan il-Parlament u jinser nikwota hawnhekk. Aħna ma nistgħux nibnu l-Unjoni Ewropea Ekonomika biss għabbażi ta' disċiplina u sanzjonijiet. Aħna għandna bżonn ukoll Ewropa fejn hemm tkabbir u xogħol. Ta' sikwita aħna smajna membri f'dan il-Parlament mill-gruppi politiċi kollha anki l-gruppi politiċi ta'kom stess, tiegħek stess sur President, aħna smajna membri li kienu qegħdin jitolbu għal ħtieġa biex nersqu li lin milli nagħtu priorità lill-awsterità. Kien hemm eżitazzjonijiet u anki imblokki eh, fiħdan l-istati membri u dan ifisser li inħala ħafna ħin infittxu mezzi kif nikkoreġu l-problemi ekonomiċi u naddu l-dawn l-istati membri f'diffikultajiet biex imbagħad ikun hemm li kisetaw waslu għal tkabbiru anki ħolqien ta' xogħol. Għal dawn il-pajjiżi li bħalissa għaddejjin minn programmi sabiex jimplementaw programmi biex jikkoreġu l-izbilanċi budġetarji, f'dawn l-istati membri seta' jsiru mezzi oħrajn, setaw jittaħlu stabilizzaturi aktar kmieni. Forsi seta' ma' titpoġġiġ daqshekk eh, attenzjoni fuq l-korreġar tal-zbilanċi tal-budgets. Aħna fl-Unjoni Ewropea ninsabu eh, aħna interdipendenti ħafna fuq xulxin. Il-pajjiżi tagħna lek ma jistgħux jaħdmu waħedhom biex isolvu l-problemi tagħhom, però min-naħa l-oħra fuq livell Ewropew aħna xorta waħda maħniex mamra biżejjed sabiex ikolna politika ekonomika finanzjarja waħda li tkista tkun effettiva għalhekk l-istrumenti tal-passat mhumiex xorta waħda tajba biżejjed għalina sabiex aħna nindirizzaw mal-problemi preżenti jew nkella biex jamruna għalġejjini. ġejjini Aħna rridu naddu għall-Unjoni Monetarja Ekonomika f'kull sens tal-kelma. Kemm dik li banek, politika ekonomika u Din, dan għandu jkun element essenzjali għall-Unjoni Ewropea. Saru kontributi kbar għal mod kif aħna nistgħu nilħu integrazzjoni Ewropea totali, per eżempju il-blueprint għal il-blueprint li ħarġet il-Kummissjoni Ewropea dwar il-politika il ekonomika u monetarja Il-Parlament irid eh, jgħaddi rwol ċentrali, intom ser tkunu u kol ser tilħu l-rwol ta'kom u tilħu l-aspettativi u kol ta' ċittadini tal-Europa. Sur President tal-Parlament Ewropew, Sinjuri. Is-suċċess tal-Ewropa huwa fundamentali għal Portugal u s-suċċess tal-Portugal huwa vitali għas-suċċess tal-Ewropa il-Portugal tista' isserraħ fuq l-appoġġ tal-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tal-pajjiżi msieħba l-ewwel qabel kollox biex nipromuovu tkabbir ekonomiku u anke biex noħolqu l-impjieg. U hemm ħafna oqsma ċentrali fejn aħna nistgħu nħu dan il-għan. L-ewwel qabel kollox aħna rridu intejbu il-kundizzjonijiet tal-finanzjament fih dan l-ekonomija, m'hu partikolar biex niksbu finanzjament jingħata finanzjament l-SMEs kumpaniji żgħar u medji. U anki dan isir minnaħat tal-Bank Ewropew mill-fondi eh, strutturali dawn jistgħu jaqdu rwol ċentrali u mbagħad iridu naraw ukoll rispons mill-Bank Ċentrali Ewropew sabiex bekk aħna nassikuraw li aħna għandna eh, aċċessibilità ħilsa għal-finanzi lejn iż-żona euro. Aħna rridu nwaqfu kol l-Unjoni Bankari mill-aktar fisa biex aħna nġildu il-frammentazzjoni tal- ta' kreditu un u kol nelbu il- il-fat li dan jista eh, jista jkun hemm riskju għal sistema bankari, jridu naraw li li jista jkun ekonomija tista' tiġi finanzjata b'mod korretta u b'mod bilanċjata. Irridu wkoll naraw l-ispess tal tal-kreditu għal kumpaniji li jinstabu fċertu stati membri, per eżempju l portugal Din il-krizi finanzjarja u it-talba l-kreditu minnaħat tal-kumpaniji Portugiżi tista' fuq livell ħafna aktar oli minn dak ta' imsih boħra eh, fl-Unjoni Ewropea u dan qed iweġġa wkoll il-kompetittività u anki qed ikollu impatt fuq deċiżjonijiet ta' investiment kif ukoll qed joħloq Eh, sensazzjoni ta' inġustizzja dan huwa importanti wkoll għal kumpaniji li huma ehm, taħt pressjoni ta' programmi ta' ġustament fejn jkun hemm ukoll appoġġament appoġġ u anki investiment Ewropew. Dan irid isir però b'tali mod biex itejb il-kompetitività fi swieq globali u sabiex tassikura li id-dejn pubbliku jkun wieħed sostenibbli. Per eżempju, Dawn għandhom ikunu kapaċi jibbenefikaw bażi temporanja minn reġim partikolari li jippermettilhom jagħtu inċentivi ta' taxxa f'dan il-qasam anki fil-qasam ta' eh, kummerċ ta' ċertu prodotti. Nixin kommenta fuq l-MFF, l-qasam il-perspettiva finanzjarja multianwali. Jiena nista' nifhem u anki eh, naqsam tħassib ta' nuqqas ambizjoni li hemm fil-Kunsill Ewropew, però taħt il-ċirkustanzi preżenti jiena nista' ngħidilkom l-importanti li nħuq ftehim fin-negozjati fedal il-Kunsill bħalissa għaliex għal Portugal biex aħna nkunu ta' suċċess u aħna biex niksbu aċċess fis-suq anke biex ikollna finanzjament estern, aħna rridu insaħħu il-fiduċja u b'dan il-mod niksbu u nixpurnaw lura l-investiment f'dan il-Portugal passi neċessarji jittieħdu u dejn ta' ħames u 10 snin jittieħdu eh, din is-sena. Pero għanna ser ikonna bżon appoġġ minnħat tal-istituzzjonijiet Ewropej u anke mill-imsieħba tagħna. Dan ser ikun neċessarju. Issa l-estensjoni u l-maturità tal-dejn tal-Portugal huwa pass pożittiv u l-istess nistgħu ngħidu meta il-Portugal issir eligibli għal l-intervenzjoni minnaħa tal-Bank Ċentrali Ewropew fuq id-dejn sekondarju pubbliku. Il-kapit ta' statu gvernijiet ta' zona euro iffirmaw stqarja ta' impen fl-Ulju tal-2011 u din fil-fat eh, reġat seħet mill-ġdid f'Ottubru u għonek aħna id-deċidejna li ser inkomplu niprovdu appoċ il-pajizi li huma soġġetti għal programmi sakemm huma jerġgħu jiksbu mill-ġdid eh, aċċess fis-suq dejjem sakemm huma jimplementaw b'suċċess tali programmi. Kjarifika ta' dan it-tip ta' impenn hija xi ħaġa li ser ta' kun ta' kontribut biex iwittu bekk it-triq għal aċċess mill-ġdid fis-suq. Sur President tal-Parlament Ewropew, membri onorevoli, l-identità kulturali Ewropea imbniet ħafna snin ilu permezz ta' ideali u valuri komuni dak li kien, kien jarafna kienet ċivilizzazzjoni li tara fid-demokrazija u il-libertà. Il-persuna, il-persuni rridu jiġu lej l-Europa u mhux raġunijiet biss ekonomiċi ma l-Europa titqis bħala eh, kontinent ta' dinjità umana, destinazzjoni li għandha libertà u ġustizzja. Apparti minn hekk kien biss wara gwerra dinjija wara distruzzjoni terribli fuq dan il-kontinent waslet biex eh, ovvjament intilfu mijiet ta' eluf ta' ta' ħajjiet u pero wara dan biss tajna nibnu unjoni b'saħħita mamula minn persuni differenti u popolazzjoni differenti. Kiku aħna ma ddejniex minn din it-traċedja, konna nitfaċċaw b'xi traċedja akbar li tmur li mill-orizzonti tagħna. L-Unjoni Ewropea għalhekk huwa proġett ta' paċi. Hekk kif il-Kumitat tal premju Nobel araf, Il-misrit fundatur kellhom ħolma, proġett ta' paċi, stabilità u anki ġid. Aħna lek imxejna l-qoddim. Għamilna passi kbar matur l-20 snin lejn is-suq komuni li issa resa għal Unjoni Monetarja u Ekonomika u anki Unjoni Monetarja Stabli. Aħna issa għanna fiduċja kbira għal zazax tagħna li jistaw jitxaqalqu minn territorju wieħed għal ieħor mingħajr frontieri hemm ġenerazzjoni ġdida f'ħdan l-Unjoni Ewropea li twildet f'din id-dinja u kibret fl-Unjoni Ewropea. U li ma tafx tara f'realtà oħra. Fisem dan kollu fisem il-paċi. U għalhekk aħna rridu nixprunaw l-isporti kollha tagħna sabiex aħna jkollna Ewropa aktar b'saħħitha permezz ta' solidarjetà u koeżjoni. Aħna Ewropej għal raġunijiet storiċi, però kienet il-libertà tagħna biex aħna nibnu din l-Unjoni u aħna gburin lejn din l-Unjoni. Ma kienit xi ħaġa faċli biex naslu fejn qegħdin illum u verament ikun pass lura jekk l-Unjoni Ewropea jew aħna l-Ewropej nabbandunaw l-ispirtu ta' Unjoni li hija solida fl-ideali tagħha u fil-valuri tagħha u jekk aħna nabbandunaw responsabilità tagħna sabiex nilħu dak kollu l laqgħet diġà l-Unjoni Ewropea sabiex toħloq eh, qasam politiku ekonomiku li jista' eh, jagħti s senti fil-pjattaforma globali. Għalhekk is-solidarjetà hija imperattiv politiku morali l-Ewropej kollha, però barra minn hekk prinċipju essenzjali sabiex aħna niddefendu l-interess komuni tagħna. Aħna unjoni f'żmien ħażin u f'żmien tajjeb fi kriżi ekonomika li għanda dimensjoni ekonomiċi u finanzjari, prof l istess waqt hemm meqjusa bħala kriżi ta' leġimittimità demokratika. Hemm persuni fl-Ewropa li qed iħossuhom eh, diżilluzi u hemm ukoll eh, kwistjoni li ħasbuna fejn l-Unjoni Ewropea donna m'a m'għadix titqis bħala xi ħaġa eċitanti u li miex qed tilħaq l-entużjażmu li forsi kienet kapaċi eh, tqajjem qabel. Qed naraw eh, interess nazzjonali mill-ġdid xi ħaġa li tmur kontra l-ispirtu tal-Unjoni Ewropea u li waslitna biex nibnu l-Unjoni li aħna bnejna matul dawn l-aħħar 20 ta' snin biex noħolqu post ta' libertà u ġustizzja li ta' bilħaq ma nsibwiex imkien iktar fid-dinja għanna situazzjoni ta' 26 miljon persuna li għedha f'qat, mandi xogħol, għanna Ewropa fi kriżi li għandha bżonn soluzzjoni Ewropea. Il-soluzzjoni Ewropea mhix ħadd tkun waħda soluzzjoni finanzjarja ekonomika biss. L-ewwel qabel kollox aħna għandna bżonn tweġiba soċjali, kulturali u politika li tilħaq l-aspettattivi ta' ċittadini Ewropej. Dan ħajkun l-unika mod kif aħna nistgħu nindirizzaw il-kriżi ta' fiduċja u anki biex insaħħu l-leġittimità demokratika ta' dawk li qed jieħdu deċiżjoni fl-Unjoni Ewropea. Fl-2013 aħna firmajna is-Sena Ewropea ta' ċittadinanza. Fl-2014 ser ikun hemm l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li bla dubju ser iwaslu u ser jisarfu bħala test għal dik li mobilizzazzjoni ta' ċittadini. Issa sabiex nirbħu mill-ġdid il-fiduċja ta' ċittadini Ewropej għandna bżonn imorru lil-lin minn dawn il-ħames kliet jew id-dikjerazzjoni ta' intenzjoni. Jekk iċ-ċittadini nixtiequ li ċittadini Ewropej jemnu fina u jifdaw ukoll l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea f'dak il-każ aħna bladew dewmien irridu nidu deċiżjoni tqalbina li juri li aħna għandna problema ġenwina kollettiva u li jinteressana finom u l-valuri tagħhom jinsaw fil-qalba ta' dan kollu, hekk kif inhu l-metodu tal-komunità ma fadlilniex żmienx nitilfu. Issa għazmin, żmien 2013 irridu natu lil dawn iż-żaz il-6 miljun zazuhu zazuhu li nsabu edha, irridu niċċelebraw is-sena ta' ċittadinanza Ewropea rridu nieħdu għalhekk pożizzjoni deċiżiva tkabbir ekonomiku u anke biex niġġieldu il-pjaga tal-qat. B'dan il-mod biss aħna nkun nistgħu niksbu mill-ġdid il-fiduċja ta' ċittadini tagħna fil-proġett ta' Ewropa Maquda għalhekk sur President tal-Parlament Ewropew membri onorevoli kif tajt il-dikirazzjoni ta' Schumann l ewropa miex ser issir f'daqqa jew inkella skont pjan wieħed ser timbena permezz ta' kisbiet konkreti li l-ewwel qabel kollox joħolqu solidarità de facto. Jiena ma stajtx ngħid kliem aħjar minn dan meta niġu għad deskrizzjoni tal-isfidi li għandna qudiemna u kif aħna nistgħu nilħquhom. Għalek fisem ta' solidarieta ġenwina issa huwa żmien sabiex aħna nuru il-kizbit konkreti li ċittadini sabiex vek l-Ewropa tas-sew tkun spazju ta' tama li aħna l-kol mitluba li nibnu. Grazzi tassew. Grazie da sew, President, għal klim tijak. Signori, jina naħseb li għet nitkellem fisem il-Kamra